nipruvaw nirrikonoxxu l-Kosovo u laqas għanna nitkellmu fuq l-eżenzjoni għal viża għal ċittadini kosovari. Grazzi. Is-sur Dias Demer għal-minuta u nofs. President, Kommissarju, kif eh, xieħut minnkom tafu, jena kont rapporteur għal regolament 439 fuq il-viza u anki fuq il-mekanizmu ta' sospensjoni illi jelimina eh, mir regolament fuq il-viza u għal ħafna regolamenti jena kont favur illi ikunu ċerti pajizi fuq l-lista Kolumbja, Taiwan, Peru, Georgia, eccetera. Dawn il-pajizi kollha għandhom karatteristika Kolla kemm huma, huma kollha stati sovrani. L-artikolu wieħed, il-paragrafu wieħed tal-regolament 439 jgħid illi ċittadini ta' pajjiżi terzi, eccetera, eccetera. Fil-dibattitu tal-lum aħna maħniex qed nitkellmu fuq pajjiż għalina il- pajjiż huwa provinċja ta' Serbia bħal Vojvodina illi hija parti mis Serbia. Aħna ma nistawx niffaċilitaw l-estremizmu eh, eh, għal uh, pajizi eh, anki reġuni per eżempju kontra serva. Tafu l-problemi li għanna fl-Ispanja, il-regolament ma jistax jiġi applikat parzjalment. Il-legalità ta' pass bħal da mandux bazi legali. E, e, jekk tiġi adottata din il-proposta, memx dubju li l-orti tal-ġustizja se tirċevi ħafna appelli mill-pajizi e li semmejt l-ebda pajis eh, mill-li dawk li semmejt qabel ċipru, Slovakkja, eccetera, ma jisej permettu dawn l-eccezzjonijiet. L-eżenzjoni ma tistax tkun għal provinċi ma għal stati sovrani biss. Pratikament, dak li qed ngħid jien m'hemmx dubju fuqu u ma nistawx aħna eh, ma nistawx aħna nużaw l-ebda argument biex nikkontestaw il-regolament 539. Grazzi. Sur Demera, għaw użawċ blue cards, waħda mis-sinjura Verġja u l-oħra mis-sinjura Fajon, taċċettom, iż-żewġ karti blu, mela l-ewwel nisimgħu minant is-sinjura Verġja. Umbat wara, sinjura Fajon. Monsieur Diaz de Mera, nous nous connaissons. Aħna nafu l-xulxin, mux l ewwel darba li ħdimna fl-imkien u jena naf li inti persuna legali eh, kapaċi ħafna għalek eh, biex ikun hemm liberalizzazzjoni tal-viża. Inkun nixtieq inkun naf inti il-ġnus maquda, l-autodeterminazzjoni tal-pajjiż, ġur kif taħsibha meta pajjiż ma jkunx rikonoxxut minn pajjiż ieħor? kif din tidħol ġifiri fil-kwissjoni kollha tal-viża. Ok, bueno, muchas gracias, señor. Grazzi tal-mistoqsija. Jena u koll għandi rispetta għal xol tijak, imma inti mintix informata tajja fuq dawk il-ħames stati, dawn matawx l-approvazzjoni tagħhom għax ma jistgħux jagħtu din l-approvazzjoni. Ma jistgħux jagħtu eżenzjoni parzjali għal provinċja li hija parti minn sa part mill-Stat Sovran. Grazzi, issa Sinjura Fajon. Aħna għanna kooperazzjoni tajba u naf li inti espert legali. Jena u kol kelli kontrat ma' rappresentanti ta' ħames stati illi mhux qed jirrikonoxxu il-Kosovo. Din hija kwistjoni ta' rikonoxximent tal-dokumenti tal-vjaġġ u mhux tal-sovranità. Forsi nista' nistaqsik, inti taf illi mill-2009 aħna bilna fuq il- vjaġġi ma, ma, ma eh, eh, ta liberalizzazzjoni tal-viza ma' Taiwan, anki minkejja għal eh, fatt li mem lebda rikonoxximent tal-sovranità ta' Taiwan. Sinjura Fajon jgħid is-sur Demera. Jiena anki għandi rispett kbir tal-xogħol tiegħek u x-xogħol li għamilna anki fl-imkien għazmin twil Ir-risposta tiegħi eh, hija simili għal dik li tajt li Sinjora Verġa. ħaġa waħda hija li wieħed jagħti dokumenta vjaġġ u kwistjoni oħra hija li natu vi, dokumenta vjaġġ għal territorju li mhux rikonoxxut bħala stat sovran legalment nerġanajt. Apparti il-rikonoximent mill-ħafna pajizi fil-komunità internazjonali, il-regolament japplika l-Unjoni Ewropea lil 28 stat membru mhux li 23 u għalment legalment ma jistax jiġi applikat għall-Unjoni Ewropea kollha u qed ngħidu dan mod ċar illi ħames stati membri se jappellaw għax huma mhumiex soġġetti għax huma ma, ma, ma, ma jirrikonoxxux provinċja Serbjana bħal Kosovo. Grazzi. Issa, nisemaw minant is-sur Mami kien sal-minuta u nofs. Kommissarju, kollegi, il-Kosovo kienet esklusa mill-liberalizzazzjoni tal-viza f'dawn l-ħar 10 snin u pajjiżi oħrajn tal-Balkani tal-Punent jistgħu jibbenefikaw. Aħna nistgħu naħsbu fuq l-istorja tal-Kosovo b'mod differenti, ma ma nistawx aħna nġomu eh, eh, inġomu bħala ostaċ il-dan il pajiz eh, Fil-pajjiżi il, kien propju il-Kosovo li għandu bżon eh, liberalizzazzjoni mill-Kunsil ta' Tessaloniki. Il, aħna nistennew illi il-Kosovo jissodisfa il-benchmarks kollha tal-Unjoni Ewropea. Ek l-Unjoni Ewropea tixtieq tippromovi il-ġustizzja fil-Kosova, e, irridu nikkonsidraw li l-84% ta' ċittadini u ma' favur tal-sħubija u nistaw ma nistawx aħna nimminaw ir-rwol reġjonali ta' ħafna mill-provinċi tal-Balkani tal-Punent. Nishtiq nkun nistaw nimminimizzaw din l-esperjenza ta' inġustizzja lejn il-Kosovo. Il-Punent għandu anki ħafna skużi xietlob lil Kosovo Jina namira il perseverazzjoni ta' Signora Fajon f'din il-kwistjoni. U grazzi ħafna, grazzi ħafna. Issa nisimaw minant l-onorevoli Tomasic għal-minuta. Grazzi. Il-liberalizzazzjoni tal-reġim tal-viza jibat messaċ tajjeb għal pajzi terzi nħoss li ipokrisija li nitkellmu fuq il-perspettiva tal-Kosovo lejn l-Europa waqt li e, e, e, nistennew li kollom viza. U iktar ipokrisija ekki għal raġunijiet politiċi għax ekk aħna qegħdin nitkellmu fuq l-importanza tal-kriteri. Jekk il-wieħed jissolisfa l-kriterji importanti għalina huwa veru, allora l ostakli kollha għandhom inneħħuhom l-darba jiġu sodisfatti dawn. Qed nitkellmu fuq il-Kosovo u dan jfisser li qed nitkellmu fuq l-istatus internazzjonali hemm stati membri li ma jirrikonoxxuhiex E, però il-Kosovo huwa stat eh, huwa responsibilità tagħna li jsir pajjiż ħabib u flok ma e, niżolaw billi nkunu egoisti u, u kritiċi. Aw karta blu menant l-onorevoli Rubik, signora Tomasic, taċċetta kollega et jirrepeti bl inglis il-President. em blue card jgħid minant il-Onorevoli Brubik. Iva taċċetta. Grazzi ħafna u importanti li nkunu nafu illi il-kriterja tal-liberalizzazzjoni għandha tiġi sodisfatta illum ma dax ifisser meta niġu għal permessi ta' residenza irridu nisseparaw miż iż-żewġ kwistjonijiet u għalhekk il-viża hija strument importanti biex nippermettu li dawn il-pajjiżi jers u dejjem iktar viċin lill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Risposta. Kollega, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq kwistjoni politika. Hemm pajjiżi illi kellhom ħafna iktar kriminali situazzjoni għar u imxejna l-qoddim maħħom fil-liberalizzazzjoni tal-viza. Din naħseb ir-raġuni hija biss politika. Grazzi ħafna kollega. Issa nisimgħu minn il-kollega Selimovic għal minuta. Grazzi President. Hemm kwistjoni waħda li ma nafhimx f'din id-diskussjoni. Aħna e- qed nikkritikaw ċerti pajjiżi għax ma jisodisfawx l-obbligi eh, li jgħidu ħaġa u ma jagħmlu ħaġa oħra. Dak għandna raġun. Imma fil-każ ta' tal-Kosovo, et nġibu ruħna bħal dawn il-pajizi, kif nistaw namlu ħaġa bħal di? Ma nifimx, aħna poġġejna kwestjoni, eh, eh, kondizjonijiet biex jiġu sodisfatti mill-Kosovo u dawn għandhom eh, dawn għandhom jiġu rikonoxxuti mill-pajjiżi kollha anki dawk li ma jirrikonoxxuhx u l-Kosovo issodisfawhom. Il-Kummissarju qal illi issodisfawhom u issa risposta minn naħa tagħna hija le. Dina hija tnaqqas il-kredibilità tagħna. Aħna stajna nimmaġinaw kwalunkwe pożizzjoni aħna tajnijom kondizjonijiet huma issodisfawhom lesti biex jidħlu biex jagħmlu din il-liberalizzazzjoni u ngħidulhom le. Nitlob li l kursil iwaqqaf dan din il pozizjoni e, e, assurda għax etatna tnaqqas il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Issa, nisimaw minant l-onorevoli Bilde għal-minuta. Iva, nasab li għawnek qed niprovaw sewu ferita miftuħa, nasab li ma nafxie, ma il-rapporter għanda jaf sensi, kif nistaw nibbazaw l-affarijiet fuq il-mertu meta nafu li l-Kosovo lab man narda l axħar xinejdu fuq tariffi eh, doganali eh, li eh, huma kontra il-ftejm kommerċjali jew nkella l-forzi ta' sigurtà li jiksru il-kriterji fundamentali naħseb li Ma mannijiex bizziet, impenji eh, serji li għet eh, eh, jintwerew fl-axar mill-axar dan din is-sitwazzjoni hija speċta bħal waħda li mietet fuq omma meta wieħed jitkellem dwar il-minoranza in kwestjoni nixtieq nirringrazzjaw. Merci beaucoup, madame. Grazie ħafna, signora. Issa nati il-mikrofonu li surmandl għal żewġ minuti. Grazzi, President, kollegi. Jena, met, jena nitkellem a favur tal-liberalizzazzjoni tal-viza għal Kosovo, um qed nitkellem fisem il-maġġoranza tal-Parlament, għax diġà aħna votajna a favur tal-liberalizzazzjoni tal-viza u issa qiegħda fidejn il-Kunsill li nissodisfaw il-weda tal-Unjoni Ewropea illi ħarġet bil-kriteri tal-Kosovo u issa rajna l-Kosovo laħqet il-kriteri nafu li hemm sit stati fl-Europa fi xlok tal-Europa u hemm 8 miljuni ta' abitanti u 10 eh, eh, fil-mija 1.8 miljuni m'għandhomx l-opportunità li jivvjaġġaw liberament u anki il-nis fil-Kosovo għandu jkollhom din l-opportunità. Ah, eh, ah, kulħadd aħna rridu niġġieldu kontra l-korruzzjoni nejnu l-istat ta' dritt f'dawn il-pajizi, jridu nejnu l-daw ċittadini biex ikollhom dawn l-opportunitajiet għal-impiegi u l-edukazzjoni f'pajizom u miex kwistjoni li jemigraw biex ifittxu impiegi jew biex jimorru residenti f'postijiet oħra, ma sempliciment biex jivvjaġġaw fil-familji minnajr ma jgħodu jistennew illi huma daqshekk diffiċli għall familji Din hija tfisser il-liberalizzazzjoni tal viża U dan aħna dak li nixtiequ għal Kosovo illi verament jistħoqilhom il-liberalizzazzjoni tal-viża. E adesso la parola all'onorevole Pizzula per un minuto e trenta. Please. Assessor Pizzula. Grazie, Sor Presidente. Nasapelli è dan il-pjan li ġi prezentat fl-2012, mbagħad eventwalment l-istess pjan tressa eh, għal pajzi l-oħra ta' dan ir-reġjun eh, sal-2016 għaj il-Kosovo laħaq il-kriterji eh, stipulati flimkien ma' żewġ kriterji oħra fl istat ta' dritt li politikament kienu l-iktar sensitivi ir-ratifika tal ftim ta' Montenegro kien kriterju addizzjonali li intlaħa s-sena li għediet. Zadam ma bidder xejn, frustrazzjoni, sensazzolazzjoni ta' ċittadini kosovari għat jikber. Ġviri, aħna mannix għalfejn għodu nistaġbu eh, b'miżuri unilaterali bħal eh, tariffi doganali għall-importazzjonijiet mis serbja Deċiżjoni ta' dan it-tip, ovvjament, mumiex eh, tajba, pero rridu nifmu li dawn huma davoti għan-nuqqas ta' sitwazzjoni tal-Kosovo eh, l-għaliex eh, huma tħossu li eh, din il-kwistjoni tiġi politiġizzata. Fl-aħħar mill-aħħar għandna nifokaw fuq il-proċess leġislattiv u dak ta' negozjati. Il-proċess ta' sħubija tal-Kosovo il-proċess tal-Kosovo għandu jitqies bħala fuq l-istess mod bħal dak ta' pajjiżi oħra tal-Balkani tal-Ponent u issa nixtieq ngħaddi l-kelma li sur Kolombja l-minuta. Sur President l-lum eh, mġdita eh, għanna eh, ħames stati membri li b'raġun jirrifjutaw li l-Kosovo jisuħ bħala stat l-indipendenza tal-Kosovo fl-axar mill-axar hija frott tal-bombardamenti krudili li li kien hemm 20 ta' snin ilu il-ċittadini tal-Kosovo fl-axar mill-axar jekk eventu għom liberalizzazzjoni tal-vizi, kun passi uħor biex nejdu l-għom isma jitħlu uħafna eh, minnkom eh, tisemmu l-kriterji, eh, jena nixnejtu għal il-fat li id-drittijiet tal-bniedem qed jiġu mkasbra minnaħa ta' l arterita Kosovara għanna pseudo stat, mux stat, barra minnek huwa mafjus, huwa islamista, u et rajna rajni jikommetti bosta diskriminazzjonijiet istituzzjonali, aggressjonijiet, kif ukoll intimidazzjoni biex is-Serbi tal-Kosova jkunu jistgħu jippratikaw il-fidi kristjana tagħhom. Għalda s-sanni x ngħid l-rapporter li eh, dan mhuwiex rapport li jemxu Federazzjoni ta' Rekonċiljazzjoni eh, tal-popli tal-ex jugoslavia il lina il-koll huma sħab. Bib. Grazzi eh, kollegi, pero nitlobkom illi iżommu mal-ħin, illa li jekk kulħadd jieħu 20 sekonda iktar mill-suppost, kun darbtu li ideja biex jena naqtalkom il-mikrofonu. Issa, l-onorvali Word għal-minuta u nobsa, nasab illi wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea u partikolarment li sati membri u mal-impen tagħhom biex ċittadini kozovari kun jistgħu jivvjaġġaw mingħajr viża fl-Unjoni. Il-Kosovo huwa pajjiż żgħir li jagħmel sforzi kbar, sinifikanti wara mm, l vjolenza etnika li rajna, li pjuttost riċenti u ma għamlu sforzi biex kemm jista' jkun eh, jilħu l-kriterji għall-liberalizzazzjoni tal-viża eh, separati mill-Unjoni u permettu li ngħid ma għanx l-istess kondizjonijiet eh, l-Ukreni kisbu faċilment għaliex kien għal fini politiċi jiena mhux qed ngħid li għandna noqogħdu Insomma dan fil-komma, pero rridu narfu realtà kif inhi jiena rajt li ċittadini kosavari illi jaspiraw illi jkunu parti mill proġett Ewropew u billi niblokkaw dan il-proġett tal liberizzazzjoni tal viza il-Kunsell qed jibgħat messaġġ żbaljat hemm ħafna żgħażagħ kożofari li tħossuhom eh, traduti mill-Unjoni Ewropea. Jekk iridu jkunu parti minn dan il-proġett ta' paċ tal-Unjoni Ewropea, rridu nejdu l-om Iva, kunu parti, jeve, l-li xinkella lejx xħajduru, jena tassew nistkerra ċertu lingwaċ li jentuża minn eh, kollegi jena bħala eh, mep eh, naf li f'Manchester għandi għandi membri tal konsistenza tiegħi li huma kozavari u naf li huma refuġjati tal-gwerra u qed jikkontribwixxu ma dana kollu u met intom qed timala u intom qed timala famaw ċittadin Ewropej bħalu bħalkom eh, ġifiri, għandkom eċi xtistħu. Grazzi għandek eh, blue card għalik eh, menna ħata l-Unavili Shodnier taċċetta Unavili Word. Jena, ma nishtiqx li debati ma nies mizoġenisti u razzisti. Ġifiri, minix ħana ċetta din il-blue card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 jieġu indirizzati b'mod eh, b'dan il-mod bħala mizoġinisti eh, u eh, razzisti iva, nixtieq ngħidlek illi ħan referi dan il-punt l buro u niprofdu lek tweġiba. Issa nadi il-proċedura kex għaj nana anavali sitza Luis jek joġbok. Luisa naf illi tixtieq t-intervjeni, għandek point of order, naħseb illi kien hemm xi ħadd li qal li eh, sar żmien li ikonna liberalizzazzjoni tal-viża għal Kosovo tassew ta' swit il qalpe eh, illi ċertu MPs jitkellmu dwar il-Kosovo bħala provinċja huwa stat rikonoxxut. Nixtieq nfakkar eh, iżda minħabba mm, raġunijiet politiċi huma jeġdu din l-idea, però l-fatt huwa li Kosovo laħaq il-benchmarks li aħna sipolajna fl-imkien rabta mal-frontiera u qed jgħinu fil-ġlieda kontra korruzzjoni. Għalhekk eh, nsewet qalbi nara li eh, dan il-punt jitqies bħala pressjoni fuq ċertu pajjiżi f'dan il-Kunsill, ċertu stati membri f'dan il-Kunsill biex jiliberalizzaw il-viza għal Kosova. Nafu li hemm żgħażagħ Kosovari jixtiequ jivvjaġġaw stati membri tal-Unjoni, nafu li il-Kommissjoni u dan il-Parlament jappoġġjaw ħaġa bħal din u għalhekk iridu nitfgħu l-pressjoni dovuta fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħalli dawn iż-żgħażagħ jkun jistgħu jivvjaġġaw mod ħieles grazzi issa nadil kelma għat-tweġiba lill-Kummissarju Avramopoulos Parakopoli Kommissarju, eh, grazzi, grazzi minn qalbi. Eh, eżis kollegi, l għanet nishtiq nirringrazzjakom għal dan id-dibattu ta' sew interessanti, ta' sew eh, kontent li il-Parlament Ewropew jaraf l-importanza tal-fat li rridu nimxu l-qoddim dan id-dossier. Nixtieq ngħid li hawnhekk mhux qed netkelmu biss dwar l-inkunu ġusti vizavi il-Kosovo l-autoritajiet u ċittadini tiegħu. Eh, Mġed nitkellmu biss dwar ir-rikonoxximent tal-isforzi tagħhom, qed nitkellmu wkoll dwar istabilità u sigurtà fir reġun tal-Balkani. Ma nistgħux ninjoraw l-istampa l-kbira eh, u l-perspettiva Ewropea tar reġjun Ewropew kollu kemm eh, illa li għax u arbu nqarbu illi izgura u li kuna kooperazzjoni aħjar. Eh, wieħed eh, ma jistax eh, jimbotta dan il-punt ta' Waslam, il-finish line, illa li għax inkella il-Kosova u iktar importanti dawk iċ-ċittadini illi huma Ewrofi li edawru iċċom inħal uħra. U tassew jidispeċini illi ma setax jintlaħaq ftejm eh, taħt dan taħt din il-leġislatura eh. u nittama li kunu nistaw eh, namlu dan taħt il-terminu il-bimisse. Kim se jkun? Malaj, grazzi. Grazzi ħafna sur kommissarju, semmi ġdijt il-kalma l-ura l-rapporter Tanja Fajan jekk jogħġbok. Eh? Grazzi jebe, eh, Grazzi għal kulħadd eh, fostom xedaw rapporters li tkellmu favur il-liberizzazzjoni tal viza għal ċittadini kozavari għal dawk li għaddom dubjużi nixtieq ngħid li sempliċement hemm bżonn rikonoxximent ta' dokumenti tal-ivvjaġġar xejn iktar radikalizzazzjoni dejjem tiżjed m'għandax taqsam xejn ma' limitazzjoni ta' liberalizzazzjoni tal-viża, ma iva il-fatt li eh, l-radikalizzazzjoni tiżjed tista' tkun dovuta mill-fatt li eh, qed dan li se tħossu iktar izolatu mill-fatt li aħna donnu qed bat il messaġġ ħażin eh, li mhux qed inżommu l-impenn tagħna mhux qed nirrispettaw l-isforzi li saru. Il-Kummissjoni Ewropea għarfet li l-Parlament u l-Parlament għarfu l-isforzi tal-Kosovo u se jekk nisimgħu min jgħid eh, illi l-Kosovo ma laħqux il-kondizjonijiet mitluba, naħseb nasib li eh, tomxe qed tgħidu l-verità tkunu responsabli u għalek nishtiq nejt li eh, il-konsil memx bżon, mandux bżon unanimita, eh, għandu bżon eh, vot maġġoranza kwalifikata, għada minna ħatana ħan votaw il-proċedura fl-ewel qarija mhuwiex l-aħħar vot vera, però għu vot importanti biex nkunu nistaw nippuntaw iswaw fuq il-gvernijiet eh, tal-Unjoni Ewropea u ngħidulhom isma' Minna tagħna aħna lesti dan huwa l-messaġġ eh, aħna minna tagħna zamejna kelmta. Issa intom tridu tkunu il-izomu kelmtom. Turu illi jipportakom eh, miż-żgħażagħ mill-familji u minn pajjiż illi ilhom iżolati, ilhom wisq iżolati. Grazzi ħwala eh, kollega għal diskussjoni tal-laqa u il-votazzjoni issir għada. Jek joġbok. La relazione, l'ordine del giorno reca ora la relazione dell'onorevole Manca, stato di... Grazie, issa rapport manka fu l-istimi dwar idħul u n-nefqa għal sena finanzjarja 2020, sessjoni numru 1. Jogħġbok, Sur Manka. I servizi mi segnalano che non è presente in questo. I servizzi għat jgħidu li li eh, rapporter mux ata unek, għal stant... Eh, nishtiq naddi l-kelma għal nome tal-PPE Nisur Rubik, bitaxen, onorevolu Rubik. Jek joġbok. Iva, zis kollegi, signori, Rum il-ġurnata għanna dibattitu fuq ehm, il-budget. Nafu li hemm ħafna ċertezzi marbuta mal-Brexit, għal li għax l-affarijiet eh, u miktar minn ċari, ma nafux eżattament xħajġri eh, fit-48 sjali ġejjin, imma u eh, mill- suppozizjoni li l-budget tagħna jrid ikun lest jaffaċċja hard Brexit, eh, Brexit kaotiku eh, jew anke eventwalment eh, il-fatt xenarju li Renju Unit jibqa' hawnhekk fosna fl-imkien ma l-uffiċċju tal- Presidenti tal-Parlament Ewropew aħna komplejna bin-negozjati, insistejna fuq l-austerità, nexxinna nilħu tnaqis ta' 18 il-miljun euro u l-ħakna ftejmu ukoll ma' Segretarju Ġenerali għal dastant nemmen l-importanti li l-ewwel qabel kollox eh, naraw li eh, nirġeldu l-informazzjoni żbaljata tal fake news eh, il-Parlament Ewropew sab grupp ġdid f'dan is-sens eh, illi eh, jixtieq eh, jattiva, nixtiequ fatti, nixtiequ raġunijiet tajba u kif ukoll reviżjoni bejn isħab dwar dak illi qed isir min-naħa tal-Parlament ħalli bekk naraw u niżguraw li jkun hemm formazzjoni tajba vera l-istatut ta' deputati u koll riti jitħares għanna l-font ta' pensjoni volontarju. Eh, ittieħdu u koll l-impenji eh, skont l-standards dan koll jrid jiġi rispettati jena sinċerament kolli ngħid ma napprezzax eh, ma naqsamx l-opinjoni ta' l-uffiċċju ta' tal bura tal-Presidenti eh, biex ġodata eh, ċertu miżuri per hemm kwestjani eh, tal-kumpens b'somma fissa ma nixtieqx li jkun hemm iktar burokrazija milli għandna dawn dawn eh, somam eh, fissi suppost eh, joħorġuna minn dir burokrazija u jkopru l-ispess para nasab li deputati rispettivi jridu jarfu responsabilità tagħhom ġifieri effettivament jekk ikonna xenarju ta' hard Brexit u ċar li rritu kun hemm tibdiliet fil-ħarifa. Mbagħad għandna id-distak tal-ħlas ehm, bejn irġiel u nisam li se xogħol ehm, dan u din hija problema ehm, illi ħabtu wiċċhom magħha l-assistenti parlamentari. Il-koll jaħdmu l-istess u għallura għandhom jitħallsu indaqs. Rifanti minn jekk jiex irġiel jew nisa, għanna kunu eżemplari f'dan anki servizz mediku eh, fuq il-kwestjoni tal-fasidu sessuali għandu jela pruol kruċjali. U anki allura eh, it-trainees għandhom eh, jitħallsu eh, kif xiera. Baċa għandu jirġellakata li għom għal-missjonijiet uffiċjali ġeneralment budget abbondanti allokat għal dan. Allura irridu jkunu deputati li jridu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 Eżis kollegi, eh, meta ma aħna nifissaw il-budget tal-Parlament Ewropew rridu nifokaw fuq il-missjoni ewlenija ta' din l-istituzzjoni u nużaw bl-aħjar mod possibbli eh, il-flus biex eh, intejbu x-xogħol leġislattiv. Dak li mhux marbut ma' din il-missjoni rridu neskluduh mill-budget tagħna għaxar snin ilu jiena kontraporter tal-budget tal-istituzzjonijiet kollha u illum l-istess. Nemmen li minħabba nuqqas ta' pjanar ta' komunikazzjoni xikultant il-flejja sebe jihlew l-istituzzjonijiet li huma responsabli għal traduzzjoni. Fna drabi kellhom jagħmlu subcontracting mingħajr ma żguraw ruħom minn qabel dwar il disponibilita interna li teżisti f'istituzzjonijiet oħra għal traduzzjonijiet biss stajna ma' stajna nifranka ma' 10 miljoni kull sena, iżda minn 10 sena ilu law saru passi gbar l-qoddim. Iżda xorta waħda irridu nħarsu iktar lejna possibilità ta' kooperazzjoni mill-qrib l-istituzzjonijiet. Naraw li fejn istituzzjoni ma tistax terfa l-pis titħol għalija istituzzjoni oħra li tkun hemm speċi ta' riserva eżis kollegi aħna ġildu fl-imkien għal iktar tkabbir, iktar xogħol u kwalità tal ħajja ħajja l-ċittadini tagħna, però xi kultant xi kultant ikolli nejt li aħna stess noħol u eh, Eċkela li nafusna, reċentament kien hemm mistoqsijiet orali, kommissjoni, eh, minn flok, eh, fokaw fuq il-ħidma propja tagħhom. Naħseb li fl-2015 jekk minn ixser zbal numru tal-mistoqsijiet kienu jaslu mal-1500 kol xar u l-ispejjes eh, kienu u 13 miljon kull sena eh, għal dan il-proċessi. Ma dan kollu eh, l-nefqa miex liktar ħaġa importanti għall awtorita dan il-mistaqsijiet. Ġveri ma nistawx nistaġbu jekk ċertu affarijiet huma superfli xi kultant jekk anke jekk il-mistaqsija sinċira ma' nemmen li eh, tista' twieġeb eh, xorta waħda r-responsabilta sajna innaqsu eh, l-ammont għal 9000 mm, mistoqsija orali 7 miljoni allokati. Nishtiq nirringrazzja l-membri tal-Kumitat Budge illi fil-parti gbira tagħhom appoġġjaw il-proposta illi it-tem eh, il-proċedura ta' spiegazzjoni għal votorali Għawnek għed netkermu dwar frankar ta' zewċ miljoni oħra. L-interpreti ma jkollom xalfejn jinterpretaw fil-lingwi ehm, kollha. Aħna eh, l-iktar ħaġa importanti hija li nispjegawa l fejn votajna kif votajna u l-konstituenti tagħna u dan kollu ħajnaqqas anki eh, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar eh, kif ukoll inqas l-ispejjeż tal-videokonferenzi eh, flimkien mal-buro tal-Parlament Ewropew indirizzajna problemi oħra kif nistgħu ngħinu l-MEPS kreditati fuq żewġ leġislaturi imma li xi kultant ikun jonqosom xi jiem jan kella xi ġemad biex ikunu jistgħu jiġu intitolati għall pensjoni. Nixtiequ naraw ukoll li l-ħlas tal-trainees jiġu kopruti meta huma jagħmlu stax f'dan il-Parlament. Eh, anke l-indirizzaw eh, l-fastidju sessuali, eh, morali jew l-banatura oħra fiziku mistawx naċċettaw dan rridu naraw kolli kun hemm psikologi disponibbli f'każ li dan jiġri. Jiena stajt nista' ngħid b'sodisfazzjoni li l-ħaqna ftejn fuq dan. Il-budget tal-Parlament Ewropew in kwestjoni nista' ngħid li wasalna kważi biex nelħu Ftejn dwar u nittama illi deputati taħt il-mandat li jmiss kun jistaw jaqblu biex bekk um, eh, nkunu nistaw nikkonsidraw eh, xenari kollha ta' Brexit għal li dan aħna bażajna ruħna fuq il-pożizzjoni fuq is-suppożizzjoni ta' Brexit eh, ordnat imma jista' jkollok Brexit kaotiku nafu li għattu referendum eh, minħabba informazzjoni zbaljata eh, speċajna bil-Brexit u għallura rridu kunu nistaw u eh, ċittadini tagħna l-aspetti pozittivi tal-proġett Ewropew u wieħed minn għasijiet għal daqstant li rridu nindirizzaw huwa li nqarbu ċittadini lejn l-Unjoni. Aħna nedejna l-installazzjoni mobli u kif ukoll parlamentarju tal-parlamentarju mill mela tkun qed iddur u dan biex aħna kunu nistgħu nifokaw fuq l-azzjoni konkreta ta' dan il-parlament. Jena nixen ringrazzja li xadaw rapporter sa' gruppi politiċi oħra, provana nsibu la' soluzzjonijiet, xen ringrazzja l-kollaboratori u il-konsiljeri tagħna minħabba l-iskadenza elettorali li għanna għafna drabi kena naħdmu ehm, il-weekends tard bil-lejl, ehm, grazzi ħafna, grazzi anke u kol minnħadem minn rajħ ehm, naf li min ħadem u koll għal valja jafu li wara jesen ta' mejju mux ħerġaw jitfaw si hawnhekk eh, nixtieq ngħid li eh, dan huwa l-aħħar rapport tiegħi qed nirtervjeni l-aħħar derba eh, li qed intervjeni tassew kien unur biex flimkien li bni ġejjen eħjar l-Ewropa tagħna. Grazzi, dilek ukoll u nagħmlulek l-awguri tagħna. Issa, il sinjura Rubjal għal żewġ minuti. Nirringrazzjak, Senjura President, jena. Is-sur manka nifraħlu għal bicċa xogħol li jagħmel bicċa xogħol tajba, jiġifieri fuq dawn l-estimi li jirnexxilu jagħmilhom ukoll f'qasir żmien qegħdin fl-aħħar tal-mandat tal-Parlament naħseb tajjeb għalhekk li naraw ftit x'ġara f'dawn l-aħħar ħames snin. Aħna naħseb li kien hemm eh, l-inflazzjoni imma eh, adattajna ruħna u nfaqna l-flus b'mod għaqli. Aħna rridna affarijiet ġodda li feġġew pereżempju il-fake news u anki ir-realtà li eh, joħroġ stat membru. Ġifri li konna 27 stat membru aħna ridna nużaw il-rizorsi li għanna biex ikonna leġizlazzjoni u dejjem inkomplu nibnu. L-ideja hija li dejjem natu l-eżempju tajjeb. U mux kien, ma kienx faċli kienem fl-2013 il-grupp, kienem grupp li ħoloq kampanja sabiex dan il-parlament iħallas il-trainees tijaw l-assistenti eh, salarju eh, deċenti irnexilna madomna biex wasalna fuq il-fastidju kol imxejna kienem determinazzjoni minn ċertu membri u fuq dan għanna proposti li se jgħinuna u kol eh, fil-ġlida li għanna l-ugwaljanza. U tajjeb li dejjem immexxu bli natu eżempju. Il-dritt għal-vot, id-dritt u kol għal-lif eh, tal-lom jew tal-missir tal-maternita. Aħna dejjem iġifiri rridu li dan il-parlament in, in, in eh, inwaslu sas-seklu 21. Is-sur Kuxmjuk minuta u nofs. Grazzi. Nirringrazzjak, Signora President. Jiena nixtieq nikkontribwixxi f'dan id-dibattitu għal proposta tal-Baġit tal-Parlament Ewropew għannom ġifri tal-grupp ta' l-ICR. Wa parti mill-MFF u ifisser li l-finanzi hemm bżonn ikun hemm monitoraġġ tagħhom, jiġifieri fuq il-prinċipji ta' sound financial management. Għalhekk il-fatt li se nżidu l-infiq b 3.5 ġifiri meta nqisu 8 punti eh, perċentwal iktar minn eh, mħabba il-rata ta' inflazzjoni għamilna sforzi għax biex ikun hemm iktar xogħol diplomatiku fl-Indonezja, fl-Etjopja u qed nara li l-Kumitat tal-Baġit qed japprova ġifiri għal 114 miljun iktar fis-sena hemm il-fondi soċjali għall-assistenti tal-parlament, dawk li huma kreditati ġifri se jkopru il-pensjoni wara li eh, persuna tkun ħadmet tal-żewġ mandati leġislattivi. Il-fond tal-pensjonijiet ukoll se jiġi rivedut u għandu jiġi rivedut imħabba dawn l-affarijiet il-ġodda li qed jintroduċi l-Bjuro. Sinjura Jatemaki, Sinjura President, il-Parlament irrid jagħti l-eżempju meta jiġi għall-infiq aħna nitolbu trasparenza, naraw kif ma nonfqux nberbqu. il-baċet tal-parlament huwa oli wis anki jekk irnexxielna mfatlu xi ftit il-grupp tiegħi eh, ikompli jisħaq trasparenza li l-affarijiet isiru bil-miftuħ u li nonfqu l-flus bil-aqal fatt importanti għallejn iktar trasparenza huwa li il-politika tal-bini tal-parlament ma tintużax għal-bini tal-memorials, per eżempju. Għax xi kultant dak li jiġri huwa li ikunem wis flus għal ċertu kabitlu mbagħad meta ma jintnefax imur għal bini il-politika tal-bini wkoll titkun trasparenti u skont ir-regoli tal-budget. Punt ieħor iż-żieda fuq il-personal kważi 6% żieda imma xorta din hija dovuta għal promozzjonijiet u anki il-korrezzjonijiet li jsiru imħabba l-inflazzjoni. Imma hemm numru ta' e, eh, funzjoni ta' postijiet li huma għoljin u l-Parlament irid ikun ċar fuqhom. Sinjura President, nixtieq nirringrazzja il-rapporter ta' Nasr Manka. Ma kienx diffiċli naħdmu miegħu, anki ma' shadows nista' ngħid u jiena wkoll nixtieq eh, ngħid li anki jiena naħseb l-aħħar darba li qed nindirizza din il-kamra. il kamra għax mux se nerġa' noħroġ għall-elezzjonijiet. Imma nixtieq ngħid li l infittfaddi li trasparenza huma l-punti kruċjali jekk ma nagħmlux dawn l-affarijiet ma nkunux nistgħu nilqgħu l-isfidi se joffrilna l-ġejjieni. Grazzi, aħna u koll namlu l l-awguri għal-ġejjieni tijak. Issa nisimaw għal-minuta u nofs is-Sinjura Truppel. Il-ġur il-komplement tal-ġurnata tajba, sinjura, Nishti nibda fejn ħallit is-sinjura ta' qabli. Għalina trasparenza u tfaddil huma essenzjali meta eh, nitkellmu fuq il-budget tal-Parlament. Aħna tal-opinjoni li għandna bżonn budget li tippermetti il-Parlament li jaħdem sew għax iridu nagħmlu xogħolna sew u għalhekk għandna bżonn riżorsi biex nagħmlu dan. Sissa l-Parlament dejjem ipprova jżomm iż-żieda tal-budget sa ma titlax iktar minn 2% biex u biex naraw ukoll li l fondi ma jitnefqux għalina, ma jitnefqu ċittadini. Prinċipju dan huwa tajjeb, minn fl istess ħin aħna eh, rrid ikollna l-mezzi biex naħdmu u nerġa' ngħid li rrid ikun hemm bilanċ intern bejn l-interessi tal-gruppi, tal-MEPs u anki tal-amministrazzjoni jekk ikun hemm wis tensjoni f'din sistema l-affarijiet imorru għall-ara għalhekk iridu nsibu l-bilaqwa bilanċ. Imma jiena wkoll naħseb li l-ambizzjonijiet kollha li għandna mħabba eh, eh, l-infiq għanna il-servizz tal-interpretazzjoni mandi xejn kontra l-interpreti, ma naħseb nistaw infadlu fuq l-interpreti il-vjaġġi l-istess delegazzjonijiet li jmorru fuq vjaġġ f'ċertu pajjiżi nistgħu nkunu effiċjenti m'hemmx għalfej immor nivvjaġġaw fil-business class. Jiena ili ma nivvjaġġax fil-business class speċjalment għal vjaġġi li jkunu osra. Is-sur Vigas mhux qiegħed mela s survalli għal-minuta. Iva, nirringrazzjak, Signora President, jina nemmen li d-demokrazija eh, eh, eh, tqum il-flus. Imma, ġifiri, il-problema hija il-fat li id-berbiq U l-dberbi rajni jissir hawnhekk pereżempju il-fondi li kultak il-sena jolo għal partiti Ewropej, pereżempju dan għanna sena d-dieħla għal 73 miljun ta' euro. Qed nitkellmu ġifiri fuq 370 ta' euro. U għalek minn biljun 600 eh, tal-2014 għal iktar minn zoċ biljun miljoni. Ġifiri, mux faċli li li nejdu li ċittadini li għedin infadlu imma imbat nejdu li anke jekk ikunem Brexit 50 deputat inqas dan il-parlament ikompli eh, jom fuq jberbaqa Għalek fuq dan, fuq mħabba dan il-punt dan il-Parlament mandu lebda futur. Is-sur Ellison, żewġ minuti. Sinjura, grazzi. Illum qegħdin nitkellmu dwar l-infiq u id-dħul tal-Parlament Ewropo għal budget tal-2020 għanna xi e, biljuni ta' euro, ġifiri 4 fil-mija iktar ammont ikbar eh, se jintużaw biex nindottrinaw ċittadini Ewropej fuq il-linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea u l-valuri Ewropej. Eh, nafu ġifiri li jem ċentri fejn eh, li qegħdin jibnow fil-istati membri għal kampanji biex ukoll jindottrinaw il-ċittadini nitkellmu fuq it-teddida tal-valuri Ewropej. U sinjura l-fat li hemm ħafna migranti li jiġu minn pajjiżi iżlamiċi qed ikollu konsekwenzi tal-biża. Mhux il-valuri tagħna tal-Oċċidant aħna rridu niġildu kontra l-Iżlam. Issa, il-budget għal darboħra qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk ċansijiet li li ħarġu li marnex nix nużawhom. Is-salarju tal-MPs mhux se tonqos b'50% u il-General Remuneration Payments mhumiex qed jinżlu lanqas. Kważi frodi il-pensjonijiet il-pensjonijiet se jqumu eluf ta' euros. Oh, nafu li qed inkomplu indaħlu nies ġodda. Dawn li se jkomplu jivvjaġġaw lejn l-Asja, lejn l-Afrika. Dan ġen, Sinjura President, dal-waqt l-elezzjonijiet u wasal iżmin li ċittadini fl-Ewropa jikkastigaw lill-elit Ewropea. Hemm bżonn li l-affarijiet jitranġaw. Isur Fernandez għal żewġ minuti. Grazzi, Grazzi ħafna, Sinjura President. Kiena nixtieq nirringrazzjakom il-koll u nifraħ lir rapporter Huwa għamel verament biċċa xogħol tajba f'dan il-Parlament. Mhux ħaġa faċli li wieħed ifassal il-baġit ta' Parlament <laughs> u inqas faċli fis-sena qabel l-elezzjonijiet għax dejjem ikun hemm emendi li ma jkunux possibbli li wieħed jaċċettom imma dejjem hum <coughs> għalhekk għal darb'oħra oħra eh, nifraħ il-Vladimir Manka u anki li shadow rapporters li parteċipaw f'dan il-proġett il-PPE dejjem tkellem favur trasparenza li nkunu rigorużi Imma fl-istess ħin għandna bżonn il-fondi biex naħdmu. Biex naħdmu ġifiri lejn uners u iktar lejn l eccellenza leġislativa kif konna regoli ħżiena, dan ifisser pis u iqumu wis l-ċittadini. Jiena naħseb dan il-Parlament għamilna biċċa xogħol tajba. U namlu xogħol b'servizzi u anki personal eċċellenti. Aħna eh, fortunati li għandna nis li nistgħu eh, norbtu fuqhom għax-xogħol li jsir ma jistax ikun li biex innaqsu eh, il-nejdu eh, eh, innaqsu il-flus u ma natux kas il-multilingwizmu. Kulħadd għandu dritt jitkellem bil-sim pajjiżu għalhekk it-traduzzjoni għandna bżonna. Hija dejjem tajjeb li wieħed jara forsi fejn jista' jissikka ċintorin imma ma naħsibx li dan għandu jimmina il-prinċipju tal-multilingwizmu. U ovvjament il-fat li aħna għanna il-parlamentarium li konna eh, eh, l-ezibizjonijiet li nejdu n-nies iċċettudini aħna x'namlu il-valuri tagħna ġifiri trasparenza li nkunu rigorużi u pero xorta għanna bżon il-rizorsi biex naħdmu biex naslu għal dan il antana ta' eccellenza legislativa. Is-sur Howard. Iva, Nishtiq ringrazzja u ukoll il-Vladimir Manka xogħol bħala rapporter fuq dan il-fajl. Ma Vladimir, għax inti verament kollega eċċellenti li naħdem jekk għal dawn is-sentej fil-Kumitat tal budget Sinjura President, e, kwistjoni li xtaqti għajab huwa l-paragrafu 31 Iġifiri, l-accredited parliamentary assistance, daw l-assistenti tagħna li ftit minnhom li mħabba ċiklu tal-elezzjonijiet mhux se jilħqu jagħmlu il-perjodu ta' 10 snin u jiena nispera li mhux se jitilfu l-pensjoni mħabba jew jew l-pensjoni ta' ċertu ammont imħabba ftit ġranet. Qed nindirizzaw ukoll ċertu affarijiet bħal anki l-fastidju sesswali fuq dan qegħdin navvanzaw ukoll Il-Eurofob ġet jedunna li l-Parlament iqum ħafna flus imma il-paragun huwa tajjeb meta nqablu mal-Parlament eh, tal-Istati Uniti. Hawnhekk għandna kontinent ta' 580 miljun persuna u fejn id-demokrazija tqum għandha valur u jekk dan il-valur, Sinjura President mux ma tqumx 4 euro sal kull ċittadin kull sena mela l-affarijiet qed narawhom minn ta' taħt fuq. Aħna nistaw wkoll navvanzaw, nistaw wkoll e, e, ninsu il tieni e, it-tieni siġġu hawnhekk imma sur Macron biss jista jasal għal dan. Imma bħala parlament għandna ċertu prioritajiet u il multilingwiżmu parlament b'ħafna lingwi bil-multilingwizmu bil-forsi ekkrit jaħdem. Il-faċilità li l-membri għandhom li jindirizzaw li l-kolħat fl-Unjoni. Jena ma naqbilx mal-fat li aħna inneħu traduzzjoni u l-interpretazzjoni minn dan il-parlament. U nispera li din il-problema nindirizzawa kif imiss ġifiri, aħna nejdu il-finanzi rridu naqsu l-infi u d-berbi u eh, nejdu janneħu l-interpretazzjoni. Ġifiri, nol-qodu ftit attenti għonek. Iva, grazzi. Is-sur Depre, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President minkejja il-xol li għamel is-sur manka xol tajjeb u anki nirringrazzjah li u shadows għanali imma xorta nedilkom li jina daqxej imħawad ġifiri fuq il-ftejim li sar bej il-komitat tal-budget u l-bjuħu ovvjament jina nara li se jkonna tnaqqis ta' 18 miljon dwar il-metan qablu mal-proposta tal-bidu tal-segretarju ġenerali jina naħseb li dan it mhux biżejjed il-perċentwal tal-iżdieda Ovvjament irid jara l-ispejjeż eċċezzjonali anki biex naraw meta xikun ir-rata tal-inflazzjoni. Imma meta nara li biex nħallsu l-istaff tagħna dan se jitla biktar minn 6% sena d-dieħla. Jiena qed ngħid e, fuq il-ġifieri l-inflazzjoni kif qed ninqisuha jew inkella xi tfisser xi fisser dan il- e, e, ġitin iż-żieda jiena u kol tħassibni li rridu inkomplu naħdmu mod diplomatiku, per eżempju, fal-pajizi pal indonezija u l-Etjopja. Hemm l-ambasċati tal-istati membri tal-istati eh, f'dawn il-pajjiżi, hemm ukoll rappreżentazzjoni li tqum ħafna flus tal-IAS, e e jiena ma nistax nifhem għaliex aħna wkoll irridu nkunu hemmhekk bħala parlament Jiena ehm, bil-kontrarju tas il-kollega manka, ma naħsibx li għanna ikonna dawn iċ-ċentri jisom mini parlamentarium li nixtiequ li naraw ehm, fil-istati membri tal-pajiz tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb li jkun hemm mekkaniżmi biex ninformaw il-ċittadini fuq ix-xogħol u anki l-prijoritajiet li qed jiddefendi, imma jiena nippreferi ninvesti fin-nies u mhux fil-bini Ejja ninvestu fil-ġurnalisti u naħseb li riżultati ikun ħafna aħjar biex ngħidu l nix qed nagħmlu aħna hawnhekk. Grazzi. L-Onorevoli Taran tal minuta grazzi sur Signora President, passoltu fil-Kumitat tal-Budget jena dejjem naqbel ma dak l-intqal ma missur Depre, imma minn dan. Punt, nxtaqt nżid punt. L-ewwel qed nirringrazzja Sur Manka rapport tiegħu għaliex jiena naf mill-esperjenza tiegħi kemm huwa diffiċli jkun hemm kompromess bejn il-buro, il-kumitat tal-budget, il-gruppi politiċi, l talba tal-pubbliku, eċċetera, ġifieri proset Sur Manka. Hemm punt wieħed biss. Jiġifieri aktar xogħol għall gruppi politiċi. U dan huwa eżattament dak li ġara meta kont jien ir-rapporter aħna ridna 76 uh, eh, impik politiku għal gruppi politiċi. U f'manovra, f'manovra eh, moħbija sew, eh, kalkolata sew, rnexxilhom jiksbu dak li rridu u dan wassal għal ġileġon, n-nis li jkunu favor il-Brexit jew favor Orban, ġifiri ejja eh, nindirizzaw din il-kwistjoni u eh, ma nkomplux nitimaw il-bżonnijiet ta' dawk li jmexxu l-partiti. għax inkella ħan ispiċċaw b'dan il-mandat jiġi deskritt bħala medjokri. Grazzi ħafna sa' żewġ minuti sur Arnott. Grazzi, Signora President, dan id-dibattitu mandux ikun eh, affarija minħabba l-Brexit, imma sfortunatament eh, u għaliex aħna nispiċaw li kontribwixxu eh, aktar minn 2 biljun euro lil budget tal-Parlament Ewropew, jew nikontribwixxu parti minn dawk iż żewġ biljuni. U kunu parti minn dak iċ-ċirku li ħekollu jivvjaġġa bejn Brussels u Strasburgu. Imma dan il- il-Parlament jitkell jikolli vota favur dak iċ-ċirku u hekk kif jgħaddi żmien ma jinbidel xejn għaliex dan il-post mandux fil-fatt is-seta li jiddeċidi fej joqot u din hija differenza bejn dan il-post u il-Kamra ta' Rappreżentanti li semmit qabel. Imma dan ir-rapport